tu jkompli fuq dan fil-Kumitat ta' Suq Intern u jiena ħankun qed insegwi. Grazzi. Ευχαριστώ κυρία Στήλερ. Απευθύνατε. Grazie ħafna eh, l-Onorevoli Stella Għamil ċerta proposti li aħna ħadna nota tagħhom ah, fil-presidenza u fil-konferenza tal-presidenti kont tista' titkellem fuqhom Eh, titkellem dwarhom u tagħti risposta għal dak li punt li tqajjim tista temmejna id-dibattitu l-votazzjoni s-sirada fl-offsinar. Issa punt li jmiss fuq l-aġenda ta' kollegi. Iwa eh, dikjerazzjoni minn naħa tal-Kommissjoni fuq il-konsekwenzi fil-Unjoni Ewropea tal-kas eh, ta' għalfi kontaminat mid-diossina fil-ġnus U nibdew dikjerazzjoni kummissarju Dalli. Honorable members, Honorable membri, Signor President, kif inkom tafu il-sena ġdida bdiet minn ġiden verament serju ta' kontaminazzjoni ta' diossina fil-alf fil germania Il-servizzi tal-Kommissjoni eh, t-segwu l izviluppi mill-qrib u f'kooperazzjoni sħiħa ma l-autoritajiet kompetenti fil-Ġermanja. Jiena ġiġa eh, qed nirrifletti fuq il-miżuri li wieħed jista' jieħu biex jiżgura li s-sikurezza tagħna eh, dwar li kell tkun iżgħet effiċenti. Ma nitkellem dwar il-fatti l-ewwel. Produttur eh, informa l-autoritajiet kompetenti Ġermaniżi Eh, fistini ġembru tal 2010 li wara rsebu rizultati analiċi minn laboratorju li eh, kampjun eh, ma kienx konformi ma' leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea wara li testijiet li saru. Bejn novembru u diċembru tas-sena li għaddiet produttur ta' biodizi bat 70 konsinja lill-produttur tal-alf li kif ukoll jipproduċi wkoll eh, ċerta grassa għall-użu tekniku. Eh, dan il-produttur u kien reġistrat bħala produttur tal-alf it-taħlita ta' eh, xaħam tekniku xaħam tal alf tħaltu. Il-konsinji ta' tini nofs ta' novembru instabu li kellhom kontaminazzjoni minn diossini tliet oħra li nbatu l eh, produtturi ta' alf ma kienux ikkontaminati. Madana kollu, sakemm dan ġi verifikat u għal raġunijiet biss ta' prekawzjoni, il-konsenji kollha ġew eh, konsiderati u trattati bħala eh, kontaminati potenzjalment sa 300 tonnellata li setaw kienu kontaminati ġew eh, mibawta f'posti differenti fil-Ġermanja, imma eh, mhux barra mill-Ġermanja. Sa 100.000 eh, sa bejn 100.000 sa 200.000 tonnellata ta' alf li forsi kollhom dioxin ġew mibawta l-41.000 eh, eh, fuq 41.000 farm. Allora l-attivitajiet kommerċali ġew sospiżi eh, u kien hemm tjur, ZS, baqar ukoll u anki ċerta fnik voluti. kien hemm ukoll ċerta konsinja għal Franza u Amerika, L-ebda ikel l-oriġini minn dawn il-farms blokkati ma jistaw jiġu bjintbat fis-suq sakemm dawn jiġu zblokkati. U dan jista' jsir biss meta jkun hemm riżultati analitiċi li juri li l-farms mhumiex kontaminati il fuq minn livelli stabliti mill-liġi tal-Unjoni Ewropea. Bħalissa minn min dawn l-4000 uh, 4800 farm Il-maġġoranza eh, minn tal-postijiet fejn kien hemm tjur u ZS baqgħu blokkati. Xejn ma ġi esportat mill ġermanja ġejna formata tal-inċident xert eh, barra f'xit eċċezzjonijiet. Ir-riżultati analiċi użew u rew li daw kienu konformi ma' leġislazzjoni. Din hija eżempju ta' l-effikaċja ta' traċċabilità, eh, sistema ta' traċċabilità fl-Unjoni Ewropea u aħna nkunu nibqgħu viġilanti b'dan is-sens. L-element eh, eh, ta' fortuna kien li il-limiti fej ġew eċċedu l-limiti tal-Unjoni Ewropea ma kienux gbar wis orin wis, allora memx periklu dirett għal konsumaturi jekk ikun hemm xi konsum ta' dawn il-prodotti kontaminati fi żmien qasir ċamlu il kommissjoni biex tipprova ti-ġestjoni dan l incident Il-servizzi tiegħi eh, zammew kuntat kontinwu mal-Awtorità Ġermaniża u batet informazzjoni l-Istati membri kollha biex eh, bis-sistema ta' allarmar ta' malaj fuq eh, ikel u alf. U koll Eh, eh, eh, kontattjaw pajizi oħra, pajizi terzi biex ikunu jafu x'qed jiġri. Apparti minn dal-Kummissjoni intaqat ma' partit interessati f'dan is-settur biex tara kif tista' saħħar il-monitoraġġ tal-preżenza ta' dioxina fil-alf u fl-ikel. Jiena kontattjat il-Ministru Ġermaniż għal ikel u protezzjoni tal-konsumatur sur Aigner Signor Eigner, u tkellimna dwar kif nistgħu nevitaw da tip tanċident inċident fil-ġejjini. Illum għal darboħra eh, kontatjajt il-Ministru Federali għax jina mħasseb dwar l-aħħar ħabarijiet dan eh, ġemali għaddiet li l-produttur ta' alf matax il-lista kollha tal-farms li potenzjalment eh, rċevew dan it-tip ta' alf u ta' informazzjoni mhux korretta dwar il-preżenza ta' ta' li tip ta' xaħam fil- Allora dana fisser li eh, mijiet oħra ta' farms ġew eh, kienu involuti. Dan huwa kontravenzjoni tal disposizjoni tal-Unjoni Ewropea fuq dan. L-awtoritajiet Ġermaniżi rrid ngħid ċar huma involuti biex jittrattaw din il-kontaminazzjoni biex jittrattaw b'forma deċiżiva. Jiena ġejt informat li huma qegħdin eh, joffru kapaċità addizzjonali biex jiġu testjati ħalli dina tkun ħassir fil-fiqsa żmien possibbli. Madanakollu huwa importanti li l-implikazzjoni tiżet wiesa tal-approċ tal-sigurezza tal-alf eh, fil-level tal-Unjoni Ewropea tiġi indirizzat. Għalhekk eh, tim mill offiċċju ta' Veterinarju ta' Ekel ħajmur il-Ġermanja biex jgħin li tortaj Ġermaniżi u xin aħna nkunu formati dwar li tip ta' kontaminazzjoni saret u kif din tista' novitawa fil-ġejjini. L-autoritajiet Ġermaniżi ġew informati u qablu li din il-żjara tsir. Jiena naf li aħna nistgħu niddependu fuq il-kooperazzjoni sħiħa tal-kollegi Ġermaniżi tagħna Informazzjoni addizjonali li kom, onorevoli membri, u li aħna għan t-tattaw dan l-incident matul il-konsil tal-bidja li ħassir Brussel il-2 li ġej, l-24 ta' jannar. Jena aħna qed nirriflettu dwar miżuri inklużi leġislattivi biex naraw nittrattaw dan il-kwestjoni. Dan l-inċident wara l-bżonn li jkun hemm sistema ta' kontroll nazzjonali li huwa fil-bażi tal-fiduċja tal-Stati membri u oħrajn eh, fil-miżuri ta' alf u ikel. Biex jiena nindirizza dil kwestjoni qed nara dwar il-possibilità li nagħmlu segregazzjoni eh, eh, ta' dat tip ta' xaħam Eh, biex ma jihtlux, ma jitħaltux ma dawk ma tib ta' xaħam u zjut li jużaw għal raġunijiet tekniċi. Għet nitkonsidra li kuna possibiltajiet għal rekwiziti legali dwar kontroll ta' dioksini f'kull level, f'kull stadju. Jiena għandi kull fiduċa li meta dawn miżuri jiġu adottati u jiġu diskussi u adottati jkun hemm titjib fil-sistema ta' sikurezza għal eh, likel ikel u għall-alf. Grazie ħafna. Naddu issa l-kellima li hemm l-ewwel il-kellima tal-gruppi u nibdew bl-PP. Onorevoli Dess. President, Kummissarju, Grazie ħafna Kummissarju għal stampa verament eh, ċara dwar dak li ġara fil-Ġermanja wa skandlu, verament ħaġa li tirrabjani bħala bidwi li dejjem trattaw dat tip ta' skandlu meta il-kawża tidher li għandha x'taqsam ġejjin ma' nies li mhumiex Nis li huma pratikalment kriminali, aħna nistgħu naddottaw kull regolament u direttivi li nridu, imma aħna għandna fl-Unjoni Ewropea regoli verament eh, esigenti dwar il-produzzjoni ta' alf u wikel u għandna l-livell zjed baxx ta' sustanzi perikolużi. Badana kollu aħna ma eh, b'xi mod ieħor mhux kapaċi nabitaw da tip ta' skandlu. Allura eh, naraw eh, kif stati membri jieħdlu f'dan biex il-prosekutur pubbliku jinnota li jkun hemm elementi ta' attività kriminali involuti, allura l-sentenza għandhom jiġu motija bil-qawwa sħiħa tal-liġi mhux mhux biżejjed li wieħed jagħmel sanzjonijiet eh, finanzjarji għandu jkun hemm ukoll eh, proġenerija biex niżguraw li daw tip ta' nies ma jkunux jagħmlu da tip ta' ħaġa. Eh, kummissarju, aħna kontenti li li inti indirizzajt l-autoritajiet ġermaniżi l-impressjoni fil-Ġermanija kienet li l-miżuri qed jiġu meħuda fil-Ġermanja kien hemm approċċ forsi naqra xifti biss teatrin, kien hemm ċerta elementi istrioniċi, għanna regoli stretti u għanna għanna bżon li dawna jittejbu jek hemm bżon. U inti ħajkollok appoċ, kull appoċ minnaħat tal-grupp tiegħi li meta niġu għal produzzjoni ta', ikel u, prodotti oħra għanna jkonna għanna firda ċara biex ma jkun hemm tip ta' taħlit. Għandek ukoll l-appoġġ tagħna, Kummissarju, meta niġu biex intejbu l-leġizlazzjoni tagħna biex niżguraw li eh, dawn jiġu evitati. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Surdess. issa fissem eh, eh, Soċjalisti Demokratiċi l-Onorevoli Robust għal minuti. Grazzi ħafna. President. Komissarju, jena verament eh, tajtni għatab dak li għat. Eh, staġib xiftit, jien forzi għandi impressjoni differenti mill-gazzetti fil-Germania, li t rabjani ħafna ma t hemm skandli, b'dat tip ta' skandli eh, fil-produzzjoni tal-ikel, ma nix naċċettaw, naf li bl-leġizzazzjoni u liġi ma nistax nevitaw li kunem elementi ta' kriminali u li dawn jaċixxu f'dan l-aspett, f'dan is-suġġett, imma niżguraw biex nizguraw li jkun hemm responsabiltajiet eh, biex nevitaw da. il komissjoni għandha titlob li l-Stati membri biex tirrevedi il-kwestjoni ta' sentenzi ta' proġenerija u fej kunem hemm eh, negligenti ta' dat tip ta' eh, fil-produzzjoni tal-ikel għandu s-sentenzi għandan nħarxu ħafna drabi mem nebda intentiv biex ma jagħmlu għamlu l-affarijiet. U importanti li jkun hemm kontrolli minn tal-Istat. Fil-każ tal-Ġermanja juri forma ċara li l-industrija eh, qed tikkontrolla dak li qed isir. Eh, eh, juri li hemm qasijiet Jiena nixtieq ngħid li għanna bżon nizguraw li napplikaw forma konsistenta li dak li nġess iħallas minn fejn tisir produzzjoni sa se sakemm tiġi biex tikel. Aħna ma nix nippermettu li nis innoċenti iħalsu il-prezz ta' reati, ta' dawk li qed jagħmlu reat. Min ħajħallas il-klus, il-kont tal dawk li ġew affettwati, eh, da' il-farms, mhux ħatkun il-kumpanija li s-sasfaxat. Għandna niżguraw li jkun hemm fond biex dawk il-produtturi tal-alf eh, jagħmlu kontribuzzjoni għal dan il-fond. Eh, il-problemi li jkonna f'dar sikurezza tal-ikel turi forma ċara li aħna rridu nikkontrollaw il-katina kollha ta' produzzjoni għall-ikel u għall-alf biex ikun hemm traċċabilità. Aħna għandna ntejbu l-ġijiet tagħna fuq dan. Grazzi ħafna. Issa fisem il-grupp liberali għanna eh, l-Onorevoli Lapage. President? Monsieur l-Komissar. Grazie ħafna u kol komissarju l-dikjerazzjoni eh, tijak. ħana kontenti li qed naraw is sistema tagħna qed tiffunzjona b'xi mod ieħor dat tibti qed ikollna eh, dat inċidentu li terġa' ssir darba oħra mhux ħaġa aċċettabbli. Eh, u għandu jkun hemm sanzjonijiet penali kontra dawk li għamlu daw l-affarijiet. Kummissarju, inti taf, u aħna nafu, eh, aħjar minn ħadd ieħor li eh, għandna bżonn niżguraw il-ċittadina tagħna x'tib tazzjoni qed tanticipaw. Tkellimt diġà dwar li tobbliga li n-nis li jisseparaw il-produzzjoni tal-xaħam industrijali minn xaħam oħor ma tkunx ħaġa eh, eh, volontarja jew Allora, naħseb li nkunu staw jekk nagħmlu hekk nkunu żguri. Tieni huwa li mhux normali li li dan eh, għavla frejt jisiru x-xazzjoniet nistaw nistabili għax din għandu jkun hemm sanzjonijiet kriminali u l-aħjar garanzija li għanna u x'azzjoni qed tantiċipa li ħatieħu biex tantim ittejjeb is-sorveljanza mill-Istati membri. Għaxim t-ġimjat bejn meta dawn eh, da xaħam wasal u l-allarma eh, minnħarġet, dan biex problema tal-Komissjoni, ovvijament ma problema għal konsumatur sa fratta. Eh, nistaw n-tejbu situazzjoni, grazie ħafna, non la paċ l-onorevoli Hoisling, sur Loisling il grupp tal-ħodor. Signor President, Komissarju, Signuri, aħna rridu notaw li l-fiduċa tal-konsumaturi verament eh, ġiet imminata għal darboħra. Eh, u n nistaqsu li nafus għax qed jagħmlu l-awtoritajiet nazzjonali u l-Unjoni Ewropea biex ma nippermettux li dan tip ta' valenu jidħol fil-katina tal-ikel. Jiena żgur li hemm ċerta kumpaniji involuti mux eh, incident kwalki, kwalunkwe, hemm ċerta kumpanija qegħdin iżidu ċerta affarijiet fl-ikel u fil-alf eh, biex jagħmlu gwadan Allura rridu nidentifikaw dal-elementi, aħna m'għandniex niċċekkjaw l-affarijiet fil-postijiet. Ħażin hemm biss ftit kumpaniji li jaħdmu dan il-kumpanija tax-xaħam tal-alf. Eh, għaliex inħallu lilhom jikkontrollaw jikontrollaw u jindbatu l-kunsini jumbat namlu il-kontrolli wara. Aħna nabżon monitoraċ tar riski fl-Europa kollha u l-kwestjoni mistoqsija hija kummissarju x'qed tagħmel efsa f'dan. Din hija każ iżola Ġermanizja jew hemm każijiet oħra bħal daw li ma ġewx skoperti s'issa. Jien naħseb li nistgħu naqblu għaw li hawn lista eh, pożittiva dwar dak li għandu jiġi inkluż fil-alf għandna bżonn li konna regoli ta' aċċessibilità aħjar għal dawk il kumpanija li qegħdin f'dan in-negozju, ma jien naħseb li għandna bżonn naħdmu mill-ġdid ħafna aspetti tal-politika tagħna x'meta niġu għasfjonnu l-alf tal-bejjem għandu jiġi mill-leli u mhux mill-kumpless industrijali. bdew għandhom ikun u raħal għandhom ikunu jafux għet jitimaw l bejjem tagħhom, aħna rridu nagħtu biex dan isir. Aħna ma nistgħux implementaw riforma tal-politika eh, agrikola ma jekk aħna mistgħux għamlu dan għax għax huwa ftit bdiewa li qegħdin eh, ibatu minn kriminali li qegħdin eh, eh, jagħmlu velenu. Issa ngħaddu għall-Onorevoli Nicholson fissem il-Konservattivi Ewropej u l-Riformisti. Grazie ħafna, President. Lu qabel kollu xnixti najt billi nissappanta li simpatizza ma' dawk il-bdiewa u ħarħala Ġermaniżi li u sitwazzjoni qegħdin fiha. Jien kelli l-esperjenza xi sentejn ilu fl-Irlanda ta' fuq meta aħna kena eżerċizzju simili u jien nista' nedilkom li dawk li verament ibatu huma l-bdiwa u rħala li ma kinux involuti direttament. Għawek is-semmit il-kelma kriminal u naħseb li kien hemm min li għandu intenzjoni kriminali u nxtaqsru li nafusa għaliex jagħmluha u rrid ngħid kummissarju dawn qed jagħmlu da biex jagħmlu ħafna flus kif qal l-Onorevoli Housling biex jigwadanjaw ħafna allura dak għandhom jiġu eh, prosekutati għalli aħna rinkunu ċari li dan mhux qed jipproduċu l-ikel innifsu huma dawk li qed jagħtu l-alf lil dawk li jiproduċu l-ikel li huma responsabbli u aħna eh, għandna nħidu azzjonijiet kontra dawk in-nies eh, biex nizguraw li l-fiduċa tal-konsumatur tarġa s-saxħa. ħaxina nifem għalix il-konsumaturi ma jkollhomx fiduċja fil-prezent. Għax kif intqal, din ħaġa li salt qabel u għand ma nix permettu li tarġa s-sir ġdid ma nistawx naqbdu u ndaħlu leġizlazzjoni f'dek eh, eh, f'daqqa u għanna implementaw dak li għanna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Dickelson. Issa naddu għall-Onorevoli Vels għal sux minuti nofs minnaħa tal-Grupp Konfederali tal-Xelluk Ewropew u ħodor nordiċi. Eh, signori, għanna tlet regoli essenzjali tad-deb mill-1990 kienem ħames skandli ta' dioksina. Il-produtturi tal-alf u tal-likel ma jimportawx eh, il-direttivi tal-Unjoni Ewropea u l-ġijiet nazzjonali jekk huma jistgħu jiggwadanjaw ħafna minn ikel u alf eh, l-muġali. Il-kompetizzjoni f'dan is-settur hija qawwija ħafna. Eh, wieħed jikol il-lieħor kulħadd qed jipprova jipproduċi l-ikel eh, bl-inqas prezz baxx possibbli, bl-iżgħat prezz baxx possibbli kontrabri qed isiru mill-industri. Il-produtturi fil-Ġermanja qed jagħmlu kontrolli huma nfushom. Allura eh, biex l-istat ma jifranka l-flus biex ma jkun hemm eh, ispezzjoni diretta. Dan jfisser li x-xaħam eh, industrijali spiċċa mill-produzzjoni ta' biodiesel spiċċaw fil-katina tal-ikel. Dan l-skandlu tal-dioksini stajna evdajnieh jekk dan ġiċċekket qabel ma tħallat mal l-alf. Allora dak il-każ il-problema konna nindunaw bija kmini. Missa, eh, eh, kwalunkwe numru ta' konsumaturi li ħajbatu minn dan il-konsekwenza u ħajġu valenati minn da 80% eh, ta' dioksina li aħna konsumaw edha fl-alf tal-annimali ġifri laħam, ħalib u bajt. Ekk jidħol fil-ġisem tagħna. Il-produtturi tal-alf u tal-ikel għandhom jizguraw li huma jittestjaw l-alf tagħhom għal PCBs u dioksini qabel ma huma iħaltuhom eh, ħaltu dan ix-xaħam mal-alf. Mandu jkun hemm l-ebda ingredient f'dan l-alf il fuq mill-livelli limitu. U jekk ikollhom eh, livelli ewlin ta' toksini għandhom jiġu eh, meqruda forma ċara. Hekk biss nkunu nistgħu nevitaw dat tip ta' niġġis tal-alf għandu jkun hemm notifikazzjoni mandatorja eh, obbligatorja l-autoritajiet eh, eh, jekk ikun hemm każijiet ta' prezenza iżjed olja mill-limiti L-iskandli rajna fil-reċentament fil-Ġermanja juru li l-kontrolli tal-istat fil-produtturi tal-alf u ħaġa essenzjali. Kif għandkom intenzjoni, kif għandkom intenzjoni li tagħmlu dan, komissarju, Grazzi l-Onorevoli Bazka mill-Europa tal-libertà uh, u demokrazija. Ma nistax narax, għallur issa naddu. Ngħaddu l-kelma l-Onorevoli Lisa. Grazie ħafna, Signora President, Kommissarju, Signori. Konsumaturi u bdewa u raħħala li jużguraw li kunu jistaw jħarsu li nfusnom minn dat tip ta' ehm, minn dat tip ta' nies eh, traskurati li għedin iniġsu eh, eh, l-alf u li kell. Rrid nagħmlu da xogħol verament li hawn aħna rajna l-Ġermanja, imma kien hemm ta' skandu uħra u koll. Lew qabel kollox il-prosekutur publiku għandu jidħol f'dan għal dan huma atti kriminali u nispera l prosekutur publiku Ġermanis U nispera l-organizzazzjoni oħra li saw forsi involuti minn pajjiżi oħra għax ġa semma li hemm pajjiż certa pajjiżi oħra involuti jagħmlu aħjar minn dak li sar fl-Irlanda. ġifiri li jipprovaw jizomu eh, bħala responsabilti lil dawk li għamlu dak l skandlu fl-2008. Dan huwa skandlu, maħna rridu eh, narawa eh, f perspettiva sħiħa. livelli kienu erba darbet iġet minn dak li suppostuma u dan fisser li mandux ikunu daqsek olin imma huwa limitu prekauzjonarju. Ġivri anki jekk inti b'xi mod juħor taċċedih dan il-limitu mid-darba, mbagħad li inti jkollok konsekwenzi u dannu fit-tul, m'hemmx pelikru eh, disaw design eh, il-livell ta' dioksina kien seba mid-darba żjed mill-limitu. Id-dioksini fl-ambjent verament Ah, eh, aħna rridu ikonna li xaħġa li taddi li jkun kontrol bil katina kolla. Għanna jkun nifirdu eh, eh, xaħam u għanna jkonna eh, liġi tal-Unjoni Ewropea għall-alf u għanna jkonna garanzija ħjar għal dawk il-raħala u bdiewa li ma jistajamlu xej kontra l-attivitajiet kriminali li qed isiru fis-settur taħħum. Kapula Santos. Grazie, Liza, l-Onorevoli Kapula Santos għal-minuta. Grazzi te, President. Nistax nifqu nejdu illi l-Unjoni Ewropea għandha leġislazzjoni l-aktar ħarxa fir-rigward tal-kwalità tal-ikel. U ma nistax nipoġġu friskju din l-immaġni u għalhekk il-konsumaturi irridu illi is-swieq illi aħna nesportaw ikunu l-istess u sar ħafna xogħol fir-rigward ta' investiment biex dan jitwettaq. Jekk l-inċidenti reċenti fil-Ġermanja kellhom jiġru f'parti oħra tad-dinja, forsi ma konniex nisimgħu dwarhom, iżda ġraw fl-Unjoni Ewropea u dak li ġara fil-Ġermanja hija xi ħaġa mhux aċċettabbli, irridu narawha, irridu niċċaraw dak li ġara u naraw minu responsabbli għal dak li ġara għaliex dan huwa reat u mhux inċident biss għadna ma sibniex minn fejn dat nġiż il-kontaminazzjoni jina xiftit Sorpriz dwar dan. Lanqas għadna ma skoprejna ir-responsabilità tal-awtoritajiet Ġermaniżi f'rigward ta' nuqqasijiet ta' ispezzjoni. Din il-kwistjoni għadna ma ranġajniex u din is-sitwazzjoni serja tfisser illi l kummissjoni trid tevalwa b'mod oġġettiv. Grazzi tassew, jiet il-President. Issa l-Onorevoli Reimers għal żewġ minuti. Komissarju. Signora President. Komissarju. Signori. Frigwarta ta' dan l-inċident tad diossina dan huwa skandlu U qegħdin naraw ċertu problemi li qegħdin ifeġġu issa. Kemm sar nibqgħu ngħidu li qed naraw skandli fis-settur tal-agrikoltura li x'in-nies qegħdin dejjem jitolbu għal ikel aktar irħis. Issa n-nies qegħdin iduru lejn attivitajiet lejn azzjonijiet kriminali u aħna fuq medda twila ta' żmien ser nitilfu Nistgħu nadottaw iktar regolamentazzjonijiet, nimplementaw aktar testijiet, aktar verifiki, jista' jkun aktar eh, sentenzi akbar li jiġu imposti imma xejn mhux ser iwaqqaf dawn l-attivitajiet kriminali illi jħossu li dinja ġlieda biex huma jibqgħu hemmhekk jibqgħu jgħixu il-fatt huwa li n-nies iridu dejjem aktar għal affarijiet aktar irħas. Jiena bħala bidwi rajt rieda biex u l-attivitajiet kriminali f'dan is-settur. Jiena rajt illi xi drabi il-bdiewa eh, jispiċċaw hemmhekk bla ma jkunu jafu huma jkunu naħa innoċenti nixtieq nistaqsi l-Kummissarju ser isir biex ikun hemm aktar valur fil-bidja u fl-ikel għaliex jiena wisni bżal din problema mhux ser tissolva fil-qalba tagħha. L-Onorevoli Stasal Minuta. President Komissarju, Sinjuri, dan l-iskandlu jatini ċertu sensazzjoni ta' deja vu għaliex dan kważi identiku għal dak li rajna 12 sen ilu fil-Belġu. F'dan l-aħħar xar snin dejjem aktar inċidenti u rewna illi fis-settur tal-alf, tax-xaham u taż-żejt hemm ċertu persuni illi huma attivi illi huma lesti li qarqu bin-nies jqarqu bil-bdiewa, jqarqu bis-saħħa tal-persuni fl-aħħar mill-aħħar u din hija ħaġa mhux aċċettabbli. U għalhekk wasal iż-żmien biex aħna jkollna stress test għal leġiżlazzjoni attwali nittama l-Kunsil tal-Agrikoltura. Jindirizza dan iżda aħna neħtieġu aktar ispezzjonijiet, aktar monitorat, aktar sorveljanza għaliex l-industrija nifisanda għandha wisq f'idea. Apparti minn hekk irid ikun hemm ispezzjonijiet stretti addizzjonali li jwettqu l-awtoritajiet nazzjonali u dan irrid isir tal mod li jkun proporzjoni. Frigward tal-uffiċċju tal-veterinarju fl-Irlanda li tkun hemm aktar ispezzjonijiet ta' dan. Kien hemm tliet ispezzjonijiet tal-FO dan l-aħħar. L-SVO, skużawni. Allura komissarju, tista' tgħidilhom biex jagħmlu aktar verifiki f'dan is-settur. Grazzi issa l-Onorevoli Paxka li kellu jitkellem f'isem l-Ewropa tal-Libertà u Demokrazija u wasal hawnhekk u issa jista' jitkellem għal żewġ minuti. Grazzi tassew tal-li għaddejt l-mikrofonu l-Unjoni Ewropea. għandha sensila sħiħa ta' leġislazzjoni li tista' tagħti l-impressjoni li l-Unjoni Ewropea hija mħasba dwar il-kwalità tal-ikel tagħna. Ħafna uffiċjali huma attivi u għalhekk in-nies jemnu illi s-sigurtà tal-ikel qed tiġi garantita iżda qegħdin naraw illi ikel ta' ikel u għarf li qed jiġi kontaminat daħal fil-katina tal-ikel u l-burokratiċi ma jafux kif jindirizzaw dan. Forsi biex nidiskrivu ħjar is-sitwazzjoni rridu naraw x'tip ta' cocktail qed jiġi mħalla ta' hawnhekk dawn id-diossini. Huma fost l-aktar sustanzi tossiċi illi il-bnedmin għad tipproduċew huma perikolużi ħafna għal ċelloli il-mortalità u l-morbidità u rata marbuta ma' daw ukoll ixeklu l-ormoni huma jibqgħu fl-organizmu u ma ma jkunx jista' jħeles minnhom. Diossina daqs ta' rossa waħda tista' tivvalena miljun persuna. Harrison injenx il-produtturi tal-arf skont rapport minn Marzu huma produċew aktar minn 3000 tonnellata ta' diossina illi irnexxiela tidħol fl-alf Danmark, f'Danimarka, Franza, Renju Unit u l-Ġermanja. U għalhekk il-mistoqsija tiegħi, Kummissarju, kif jista' jkun illi din il-kumpanija illi qed tagħti servizz li l lufta ta' kumpanija oħra, kif jista' jkun din ma tpoġġitilix proibizzjoni biex dan ma tagħmlux? Kif jista' jkun li fil-Ġermanja m'hemmx kontrolli li qegħdin waqfu din il-ħaġa mill-issir xi ngħidu dwar il-kontrolli veterinarji minn Marzu 2010 sal-ġurnata tal-lum ma kienux pożizzjoni biex huma jinotaw, jieħdu nota ta' din il-kontaminazzjoni. U kif qed neħilsu, kif qed neqirdu dan l-ikel. Kolli ngħid il-qbis il-ħin tiegħek, President. Ser inkomplu bil-lista tal- ma kellim li jmissu nrifli Wojciechowski għal minuta, ek jożbob. Grazie, President. Dan huwa skandlu. Iżda jina naħseb illi dinja ftit twis hija teddida kbira għal eluf ta' persuni teddida għal saħħithom, għal ħajjithom. U jina nittam għal persuni responsabli jiġu kastikadi. Iżda jina naħseb li dan il-kas irrit u koll ġena naħsbu dwar il-modell tal-agrikoltura tal-bidja li għanna għawnek fl-Unjoni Ewropea. L-agrikoltura saret industrija. Il-laħam qed jiġi prodott, għanna artiset gbar, għanna industrija tal-alf, għanna annimali illi jina tal-om alf kontaminat bid-diossina. Jow inkella għalf tal-GMOs u dal model mhux qed jaħdem, mhux qed jiggarantixxi sigurtà tal-ikel biżejjed. U għalhekk naħseb illi rridu nduru lejn dawn it-tip ta' rsiset illi għandna f'ċertu pajjiżi fl-Ewropa bħal Polonja illi jipproduċu l-alf huma stess u dawn irridu nappoġġawhom. Grazzi l-kellim. Kellim għalim mis l-onorevoli li għal dal-minuta. Grazzi tassew, kummissarju f'Marzu tal-2010 l-kumpanija responsabbli kienet taf il l-prodotti tagħhom kellhom livelli għoljin ta' diossina u għaliex għalhekk m'hemmx ispezzjoni uffiċjali tal-istat illi saret biex aħna konna nintebħu b'dan ukoll. Hemm kontrolli suffiċenti f'posthom biex niżguraw li kun hemm is-sigurtà ma jidirx li dan huwa l-każ għaliex kieku dan stajna nevitawh. Hemm bosta każijiet ta' skant li marbuta ma' likel, ikel mux biss id-diossina ma' prodotti klonati li s l-ohra spiċċaw fil-ħunet tagħna namer ma' kienem verifiki. Jidher illi hemm biżejjed regoli imma m'hemmx biżejjed verifiki. Apparti minn hekk, ir-riżultati dawn il-verifiki jridu jiġu publikati għaliex qegħdin nitkellmu dwar is-sigurtà tal-ikel tagħna u dwar is-saħħa taċ-ċittadini tagħna. Apparti minn hekk nixtieq nħeġġeġ il-Kummissjoni xin appella biex il-Kummissjoni tiżgura li hija ser tappoġġa lil dawk il-bdiewa li huma ma kinux jafu li qegħdin jitimgħu il-bejjem tagħhom dan l-alf ivvalenat. Is-sur għal minuta, grazzi President, jiena produttur tal-bajt fl-Ingilterra. Il-kontaminazzjoni tal-diossina jiderja konsekwenza tal-falliment il nżommu ma' proċess aktar rigorużi marbut mal standards tal-alf tal-ikel minħabba l-proċess li jitlob anqas marbut mal-biofuel. L-entuzjazmu tal-Unjoni Ewropea għal biokarburant jista' jkollu konsekwenzi mhux mistennija fl-opinjoni tiegħi din mhix kwistjoni li taqa' taħt l-Unjoni Ewropea mhux ser tiġi solvuta u ma teħtieġ regolamentazzjoni addizzjonali. ġermaniżi identifikaw problema u ma qalunna biha u issa qegħdin jieħdu l-miżuri neċessarji. Fir-Renju Unit aħna għandna skema komprensiva ta' assigurazzjoni nsejħa Lines Code. Marbuta mal-produzzjoni tal-bajt fil-rsiesed biex tiżgura li ma jkunx hemm inċidenti bħal dawn. U għalhekk jekk intom tibqgħu tinsistu li jkollkom bajta kwalità tajba jitolbu għallan u l-produtturi tal-Renjonit ikunu ħerqana illi jatukom dan il-bajt. Kellim li jmiss l-onorevoli għana żewġ minuti. Grazzi, President, Komissarju, l-ewwel net irridu nkunu sodisfatti li s-sistema tagħna ħadmet għaliex aħna qegħdin nitkellmu llum hawnhekk għandna s-sistema blola standards fid-dinja u għalhekk bħalissa il-konsumatur dan irid iżommu f'moħħu. Iżda din is-sistema ma ħadmitx mod tajjeb u qabel ma noħolqu sistema oħra naħseb il rridu ta' bilħaq nevalwaw ir-raġunijiet illi waslu għal dan id-dewmien fi skoperta tal-problema. Irridu nitkellmu wkoll dwar il- kawzi kawżi il-konsegwenzi ta' dan id-dewmin. Irdu wkoll naħsbu xi ftit dwar għaliex. Jiena naħseb illi l-industrija tal-bidja u tal-likel daħlet ftiġrija biex tagħti il-provvista. Imbagħad aħna nistennew li niġu protetti minn atti kriminali, sa ma nistawx niġu protetti. Komissarju ser saħar sanzjonijiet fir rigward ta' dawn l-azzjonijiet kriminali u t-tininet kif ser natu appoċ immedjat, appoċ immedjat lil persuni involuti. Għalli xek dawn ma jġivux appoċ malajr u anke minn qabel dawn il-bdiewa ser jisparixxu Eh, kif il-proċedura tasal fl-aħħar skont il-veloċità normali biex ngħidu hekk. Kien hemm mistoqsija lil kellim. Sur Dantan. Um, blue card te permetti li jkun hemm din mistoqsija Iva jogħġbok. Onorevoli Obermeyer. Nixtieq nagħmel mistoqsija l-kellim ta' qabli u qal illi sistema jidher illi qed taħdem mod fundamentali. Zej nixtieq nara xi prova illi kienet is-sistema illi skoprit il-problema u mhux il-konsumaturi illi skoprewa. Tieni punt għaliex jidher il għandu ħafna informazzjoni kif jaf illi hemm xi studji għaliex hemm studji illi jistgħu jiġu preparati biex iħalsu iktar jekk l-ikel jiġi minn katini tal-ikel ta' produzzjoni għolja. Grazzi għandek 30 sekonda biex twieġeb. Iva, jina naħseb li jina għandi kumment x'namel. Aħna nafu il-sistema ma ħadmitx mod tajjeb iżda jien nixtieq nefasizza lill-konsumatur Ewropew kemm huma stretti s-sistemi ta' protezzjoni tagħna. Aħna għandna l-ogħla standards fid-dinja. Grazzi tassew. Issa se nkomplu bil-lista tal-kelliem mal onorevole De Castro l-minuta. Sur President, Sur Komissarju, eżis kollegi. Se nirringrazzja anke jien lill-Komissarju Zondalli tal-liġi hawnhekk fil-Kamra biex jitkellem dwar dan il-każ li qed jallarma l-konsumaturi Ewropej. Il-ġimgħa li ġejja l-Kumitat tal-Agrikoltura li jena President tagħha ser titkellem ukoll dwar il-konsegwenzi ta' dan l-episodju gravi. Minkejja l-Unjoni Ewropea impenjata ħafna fir rigward tas sikurezza tal-ikel neħtieġu sforzi ulterjuri fir rigward ta' trasparenza u kontrolli biex nevitaw li jkun hemm każijiet ta' kontaminazzjoni oħra. Nixtieq infakkar ukoll li fl-aħħar sena l-Parlament approva rapport ta' inizjattiva dwar kwalità tal-prodotti tal-agrikoltura u din il-Kamra fl-ewwel qari approvat ir-regolament dwar l-informazzjoni marbuta mal-ikel li tingħata l-konsumaturi li daħlet l-tikketjar obbligatorju dwar il-post minn fejn ġejjin il-prodotti tal-ikel. Din kienet ħaġa ġdida, iżda fit-8 ta' Diċembru ġiet rifjutata fil-Kunsil tas saħħa aħna fil-qari li jmisser narġaw nippruvaw indaħlu għaliex dinja marbuta mal-ħarsien u trasparenza fil rigward tal-konsumaturi Ewropej u għalhekk il-Parlament qed jimxi fid-direzzjoni tajba qed juri li huwa qed jinsab fuq in-naħa tal-konsumaturi aħna nittamaw li l-Kunsil u l-Kummissjoni jkollhom komportament simili. L-Onorevoli Paul, sana minuta u nofs. Grazie, President. Grazzi Komissarju. Senjuri. Kif qalu bosta kollegi jina kolli naqbel illi l-leġislazzjoni attwali fl-Ewropa sa ċertu punt qed taħdem. Il-problema mhux hemmhekk tinsab. Il-problema tinsab fl-implementazzjoni illi u fil-kontrolli u fis-sistema ta' sanzjonijiet u importanti illi aħna niftakru illi meta aħna nfasslu liġijiet minnar sistema ta' sanzjonijiet illi ovvjament fuq livell tal-Unjoni Ewropea aħna m'għandniex dritt li nimplementaw, mela allura aħna nkunu qegħdin infasslu ħafna liġijiet illi mhux ser ikollhom effett. Jiena kont rapporter għal regolament illi jinsab wara dawn il-kontrolli tal-ikel u tal-alf. Il-Kummissjoni hemmhekk tkellmet dwar id-distinzjoni bejn il-materja prima għall-industrija tal-alf u għal għannijiet tekniċi. Fir dan il-każ qed nitkellmu dwar ix-xaħmijiet. Il-proposta tiegħi 10 snin ilu kienet dik illi il-prodotti kollha li jkollhom ċertu oriġni ta' suspett irdu jiġu koperti għalix jiena jiddispeċini għal dawk il bdiwa illi jiġu effettuati minn din il-kontaminazzjoni u għatma jkunu jistaw jagħmlu xejn dwarha. Grazzi sal nervoli ronzu l żewġ minuti. Grazzi President. Jiena xtaqt inkun waħda minn dawk illi niffirma din il-mistoqsija għaliex nħoss li huwa importanti huwa fondamentali wara l-inċident li kien hemm dawn l-aħħar ġimgħat illi niftħu dibattitu dwar is-sikurezza tal-ikel kemm huma b'saħħithom kemm hu tajjeb, kemm hu bnin l kell illi aħna nikkun smaw kuljum aħna ċerti illi l-prodotti li għandna fuq l-imwajiet tagħna huma sikuri l-kwalità tal-materja prima hija fondamentali biex tiggarantixxi l-ġenwità tal-prodott taħħari kontroll kostanti mill-leliqi għal-mejda e u għall-unika mezz biex aħna nevitaw li kunem kontaminazzjoni tal-prodotti tal-ikel u biex nindunaw mal-ewel b'xi riski potenzjali. Dan l-inċident tal-Ġermanja jikkonferma ħtieġa illi namluħ obbligatorju fil-prodotti kollha anke f'dawk trasformati l-indikazzjoni tal-oriġni fl-etiketta, kif qal il-kollega fit-tiketta, kif qal il-kollega de gastro, irridu nħassu li l-konsumatur irridu nejdulu minn fejn ġejn il-prodotti il li huwa qed jixtri u sigurtà tal-prodotti tagħna tista' tiġi garantita biss jekk aħna naqsmu ir-responsabilità jekk l-operaturi kollha jaqsmu ir-responsabilità huwa minnu illum il leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea għanda fija kontrolli tal-ikel biex tigarantixxi li l-ikel li jasal fuq il-mejda tagħna ikun ikel li jista' jiġi konsumat iżda l-antana jrid issa jkun dak illi mod ta' kuljum aħna nkunu nistgħu nagħtu l-kontribut tagħna biex intejbu dawn il-kontroll ngħid li għadha l-Parlament tal-Italja ser japprova liġi li jestendi il-marka tal-oriġni tal-minn eh, fejn il-prodott u fl-aħħar se nkunu nafu minn fejn ġejjin il-prodotti bħal pereżempju il-majjal, il-, -majjal, il il-ħalib, konservazzjoni twila u koll il-ġusis pal per esempio il-ġus tal-arenċ. Jiena se nipenja ruħi biex nigarantixxi aktar trasparenza, aktar informazzjoni u ħarsin tal-konsumatur għaliex innaħseb dan huma strumenti ewlenin biex ikonna ikel ġenwin u bnin. Grazzi ħafna, Sinjura Uskok. Grazie ħafna, President, Sur Kommissarju. Il-kwistjoni importanti hawnhekk li nevitaw skandli ġodda u sitwazzjonijiet ta' riskju ġodda. Ħaġa tajba l-Kummissjoni sejra l-Ġermanja waċċar ukoll li l-komunità agrikola tiddiskuti di kwistjoni tkun skandlu kieku ma jagħmlux dan. Għaliex aħna rridu nagħmlu xi ħaġa hawnhekk. kolna ikollna sanzjonijiet iva sabiex l-istati membri realizzaw illi irrit isir xi ħaġa u rrid ikollna irrid ikunu qawwin qudiem u sodi qudiem sitwazzjoni bħal din irid ikun hemm awtoritajiet indipendenti illi suppost qegħdin jagħmlu l-ispezzjonijiet. biex naċċertaw li ma jkunx hemm kontaminazzjoni tal-ikel. Aħna jdu naċċertaw illi inkunu nafu x'qegħdin niklu. Grazzi Sinjura Parvanova. Grazzi Sinjur President, Sur Kummissarju, Eżis kollegi. Il-kontaminazzjoni fil-Ġermanja li qegħdin iddiskutu illum u l-ksur fis-sikurtà tal-katina tal-ikel jista' jipperikola mhux biss il-ħajja ta' eluf ta' konsumaturi imma tikxef ukoll illi għad baqa' punti dajfa fis-sistema tagħna u ta' tħassib kbiri l awtoritajiet Ġermaniżi u anke l-Kummissjoni nfissa ma setax tiggarantixxi li dawn il-prodotti kontaminati daħlu fil-katina tal-ikel permezz ta' ikel proċessat Il-regoli ħafna drabi jarawhom bħala pis imma f'sitwazzjoni ta' emerġenza bħal din tal-lum huma importanti anzi għadhom ikunu prerakwiżita biex nipproteġu s-sikurtà u s-sikurezza tal-konsumaturi. U għalhekk nixtieq insaqsikum mas jistgħu huma jikkonfermaw illi l-ebda mill-prodotti kontaminati daħlu fil-katina tal-ikel permezz ta' ikel ipproċessat u tnejn lesti li jirinforzaw il-mizuri ta' informazzjoni sabiex jgarantixxu s-sikurezza tal-konsumaturi fi kriżi oħra fil-futur. Grazzi ħafna. Issa, is-Sinjura Kostinga, żewġ minuti, grazzi. Kommissarju Konsumaturi tal-Ewropa Eh, inħazdu b'dan l-iskandlu ta' dioxin fil ġermania jridu riassikurazzjoni ta' xeżisti xan jieklu f'xemm fil-katina tal-ikel. Dana kollu huwa ta' dannu għalina fis-swieq internazzjonali u l-Kummissjoni taċċerti li l-prodotti tagħna ikunu tal għala standards. Dan l-iskandlu huwa biss il-bidu idu nieħdu miżuri adattati sabiex naċċertaw li dawn it-tip ta' skandli ma jerġgħux iseħħu u il-produtturi jkunu jistgħu jipprevenuhom. Jiena nixtieq nappella favur regoli aktar sodi u ma nistgħu naċċettaw xejn inqas minn dan irid ikollna spezzjonijiet Ehm, fil-font, matul il-katina tal-ikel kollha kemm hi kwistjoni li din diskutu llum. Ġi indirizzat mod tajjeb u l-awtoritajiet responsabbli ħadu l-azzjoni xirqa. Aħna jduntuhom l-appoġġ tagħna u malajr kemm jista' jkun. Aw ħafna ħajiet li jiddependu minn dan. U għajxin ta' nies li jiddependi minn dan kollu jdu naċċertaw li l-kriżi ta' konsumatur u din is-sitwazzjoni li marret allar propju minħabba illi l-input prices olew fl-aħħar ġimgħat. Iridu nagħtu reazzjoni tagħna malajr għax ma nistawx naċerta ma nistawx nippermettu li dan il-prodotti kollha jinħlew sempliċement għax ma nistawx naċċertaw li huma sikuri. Grazzi ħafna Sinjura Styler, Sinjura President, id-diossin huwa kimika perikoluża li jista' wkoll jikkawża l-kanċer. U f'dan il-każ daħal fil-katina tal-ikel permess tal- tal-alf fil-fatt dal-alf kellu 77 darba iżjed mill-ammont li suppost kien fih ta' dioxin. Idu naċċertaw li din it-tip ta' kontaminazzjoni ma seħx sakemm kellna l-alarma fil-fatt dan li kell spiċċaw tiġa flikel u anki jaf spiċċaw fuq l-iskafef tas supermarket Tana Dina mish l-ewwel darba kellna problema bil-mozzarella mill-Italja, prodotti tal-majjal fl-Irlanda u oħrajn. Aħna jdu nkunu nafu mill kommissjoni għalfejn din eh, sistema ta' allarma bikrija eh, fallit għal darb'oħra u x'ħat għamel il-Kummissjoni biex tirranġa situazzjoni. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Danel issa. Grazie, signor President, Komissarju, il sena wara l-iskandlu ta' dioxin fil-Belġju. Issa għanna skandlu fil-Germania. Mikajali li dan huwa pajjiż li għandu ħafna disċiplina u dejjem segwi jimxi ma' regoli. Dan ifissem li s-sistemi ta' kontroll mhuwiex biżejjed, mhux trasparenti biżejjed, m'hemm sanzjoni biżejjed u mhux iffukata biżejjed. Idu naċċertaw li daw in-nuqqasijiet indirizzawhom b'tal mod illi il-konsumaturi ma jbatux. Naħseb illi il-kriżi ekonomika preżenti qed tisforza n-nies biex inaqsu l-prezzijiet eh, ta' produzzjoni u ma nistawx aħna f'sitwazzjoni bħal din nippermettu il-problemi solvu ruhom waħedhom. Abbażi tal-valuri morali, konsumaturi jridu jkunu jafu ma' riski li huma sposti għalihom. L-Unjoni Ewropea għandha regoli stretti u tħares l-ambjent s-saħħa tal-bnidem tal-annimali, ma tista' ċertu wkoll li dawn ir-regoli jiġu applikati. Grazzi ħafna l-President jinterrompi għax il-ħin għadda l-aħħar kelliem is s-sur Obermeyer għal Minuta, grazzi, signor President. Dina mish negliġenza, dina għat kriminali. Aħna għanna bżon ta' tikkatjar obbligatorju fl-Europa kollha kemm mhux biss il-posta oriġini imma anki dettalji fuq l-oriġini. Sissa konsumaturi qegħdin jiġu mqarqa In-nies iridu jonfqu l-flus imma jridu jkunu jafu u jkollhom aktar informazzjoni tax qegħdin jieklu minn fejn ġej li kellha qegħdin jieklu. fl ħamil ħar ma kienux in-nies li kienu qed jagħmlu kontrolli tas-sikurtà fisem l-efsa illi saru jafu dwar dan imma kumpaniji infushom, jiġifieri għandna bżonn ta' segregazzjoni tal-alf u tal-xaħmijiet għal dan il-għan. da kollu li ħaj fetwa l-animali ħaj fetwa fl ħar mill ħar l-bnedmin. Grazzi ħafna. Naddu issa proċedura KHDI. Għanna erba persuni li jishtiqu jitkelmu. Pero ma nistax nisimawam kolla li xilħin għat jafas. t-nejn mill-PP u wieħed mill CR. Sabiex ikollna daqsxejn ta' bilanċ politiku. L-ewwel kellim is-Sinjura McGuinness. Minuta, Grazzi, fl-Irlanda sentejn ilu f'Diċembru 2008 kena problema. Ma nafx il-Kommissjoni samle f'dawn is-sentejn sabiex tevita li dan il-kriżi isseħ. Għandi mistoqsija speċifika l-awtoritajiet tal-Istati Membri qegħdin jappellaw għal linji gwida minn DG Senko fuq ir-regolament tal ġene tal-alf l linji gwida iridu workshop. Illum tista' tagħmel impenn biex ittihom dak li qegħdin jitolbu tliet punti oħra aħna nabżon bżonn ċerament identifikaw il-prodotti ta' riskju għoli, il-proċessi ta' riskju għoli u il-post u l-isem tal-produtturi li għedin friskju għoli. Mill-inqas rridu kol segregazzjoni totali ta' prodotti illi huma indirizzati għal katina tal-ikel tal-alf u għalek għal-katina tal-ikel dana mux rocket science għanna bżon ta' kontrolli matul il-fazijiet kolla sabiex ikollna nidentifikaw dawk in-nies li ħajibqgħu jippruvaw jiksru il-liġi sabiex jagħmlu l-flus. Dawn l-affarijiet jiswewna biljuni il-President qed tinterrompi, grazzi ħafna dilek il-ħin. Signora Kardenbach issa minuta wkoll. Signora President, Sur Kommissarju, Jiena m'għandix xi idea romantika sal-agrikoltura, jiena ma nemmenx riklami ta' bdewa u annimali kontenti għaliex dana l-ħajja ta' kuljum, ħajja ta' kuljum hija differenti minn hekk. Il-konsumaturi għandhom id-dritt li kollhom ikel li huwa sikur. U din hija talba tiegħi għandna bżonn ta' kontrolli aktar stretti u ta' pieni aktar stretti. għanna bżon ta' struttura differenti tal-agrikoltura fl-Europa, kummissarju. Inti responsabli wkoll mis-sikurtà u għalhekk nasab irridu nħarsu li riforma agrikola rridu talmu minn din il-kriżi u rridu naċċertaw li hemm struttura fl-ekonomija agrikola fl-Ewropa li tkun ta' benefiċċju għall bdiewa imma taċċerta wkoll sikurtà għall konsumaturi. Ejja nitalmu minn dan l-iskandlu. Grazzi. Mr. Schwartz. Grazzi, President. Kenna numru ta' bħal din mal-aħħar snin u naħseb illi suppost l-importanza ta' intraċabilita u tal-assigurazzjoni ta' kwalità sissa fimni u suppost għanna l-istrutturi sabiex nevitaw li konna situazzjoni bħal din. Dan għajem numru ta' problemi l ewwel huwa ta' dannu kbir għal fiduċja tal-konsumaturi fil-kell li għadin jieklu. Tnent dejjem il-bdiewa li huma noċenti, dejjem il-bdiewa illi għadin ibatu b'mod sproporzjonat. Jina soddisfat li l-autoritajiet ġermaniżi u l komissjarju u tim tiegħu ħadu azzjoni adattata u maġna ma tasal jaf li kien problema, però xorta numru ta' mistoqsijiet serji dwar l-imġiba ta' ċertu setturi fl-industrija tal-proċessar fejn ovvjament hemm bżonn ħafna iktar xisir biex bħala prevenzjoni hemm iktar xir jisir ukoll fejn il-konsekwenza. Is-mewta tiegħek għaddiet, Sinjur. Ħanaddu issa Sur Ferreira. Grazzi, Signor President, Kommissarju. L-iskoperta tal-prodotti kontaminati bid u il-fatt li kienu diġà dem il-kanali ta' distribuzzjoni hija xaġa serja ħafna, ovvjament. Iridu nkunu nafu minnu responsabbli u insolvu din is-sitwazzjoni, iridu nassiguraw illi nirriflettu dwar dan l-inċident għaliex din is-sistema fallit u dan huwa eżempju ta' konsekwenzi ta' CAP illi hija mirata biss lejn is-swieq u l-profitti. Hija riżultat ukoll ta' sistema ta' produzzjoni intensiva ħafna dina hija sistema li tgħin l-industrija agrikola imma toqtol lil bdiewa iż-żar u l-irtizjat iż-żar. Aħna nkunu suppost qegħdin nippromuovu il-konsum lokali dan huwa laqwa mod biex naċċertaw l-traċċabilità. Dan huwa eżempju ieħor ta' falliment, jridu nibdlu s-CAP tagħna. Grazzi ħafna, is-sur Tarabella. Grazzi kummissarju, naħseb tista' tara li aħna issa xbajna b'dawn il-kriżi waħda wara l-oħra, kellna waħda fil-Belġu fl-1990 li kienet simili ħafna għal din imma kienet ikbar. Għanna bżonn ta' miżuri ibsin Tiġa għanna daw il-miżuri mhux nħarxuhom irridhom imma naċċertaw li jaħdmu tajjeb irid ikun hemm sanzjonijiet għal dawn in-nies li għadin jiksu regoli. Din hija kriminalità organizzata hawnhekk dawn huma eh, kriminali, kriminali li jridu jagħmlu l-flus. Irid ukoll iktar spezzjonijiet u spezzjonijiet iktar infokati sabiex innaqsu riskju. Kif qalet is-Sinjura Styler, il-sistema RAPEX Rapid Exchange għandha taħdem sabiex l-istati membri kollha li jafu b'riskju potenzjali. Forsi kien hemm nuqqasijiet fis-sistema s'issa nixtieq inkun naf fil-kummissarju x'għandu xi jgħid dwar dan, grazzi. U l-aħħar kellima catch di għaj is-sur jar. Grazzi. Is-sistema tal-alf Ġermaniża għandha sistema ta' spezzjonar u kontrolli tajba ħafna ma' din is-sistema ma taħdimx fejn ikun hemm attività kriminali involuta. Dawk in-nies li illegalment ħaltu sostanzi kontaminati fl-alf ikunu qegħdin jevitaw dawn il-kontrolli b'mod eh, deliberat. Għalhekk jridu nisalmu minn dan l skandlu għandna bżonn ta' aktar kontroll statali, għandna bżonn ta' notifika ta' riżultati ta' testijiet li jisiru fl-alf u dawn ir-riżultati jridu jkunu disponibbli meta jisiru l-ispezzjonijiet. it net bżonn ta' aktar sanzjonijiet ibsin għal kriminali illi jagħmlu dawn l-affarijiet apposta. Il-bdiewa huma dawk kell qegħdin ibatu minħabba dan l-iskandlu. Għax ma jistgħux il-prodotti tagħhom. Grazzi ħafna. U ngħaddu issa mill-Kummissarju Dalli għal darbaħra. Na, Madam President, jina meta nisma dawn il-kummenti illi għalihom nirringrazzja lil dawk kollha li ħadu sehem f'dan id-dibattitu ma jistax ikun ma nirriflettix fuq il-kritika li jkollna mhux fuq hekk biss imma fuq kważi kull ħaġa li nagħmlu bħala Ewropa tal-burokrazija żejda li aħna nimponu fuq kulħadd meta nagħmlu regolamenti u meta aħna nesiġu ċerta kontrolli ikollna konsumaturi ikollna imprendituri ikollna negozjanti kulħadd igerger illi qegħdin nimponu ħafna xkiel biex l-affarijiet jimxu sewwa. Però meta jinqalgħu każi bħal dan tad-diossina naraw kif qed nisimgħu illum, kemm fil-fatt hemm bżonn li jkollna ċerta kontrolli kif għandna in place bħalissa kemm huma importanti u kemm jeħtieġ illi nkunu assidwi fil mod kif eh, nistgħu aħna nimplementawhom. Bħala konsumatur niddejjaq ħafna illi niġi ffaċċjat b'sitwazzjoni bħal din illi bħalkom il-konsumaturi u bħal konsumaturi kollha li għandna fl-Ewropa jgħeddu l konfidenza li għandna fil-safety tal-prodotti Ewropew. U nirrabja meta dan nara filli dan ikun qed jiġri minħabba nies li kienu kisru l-liġi għax iridu jiksru l-liġi u mhux xi żball ordinarju. Fil-fatt kif għadu kemm qal l-aħħar kelliema li tkellem illum ebda sistema ma taħdem fejn hemm il-kriminalità fejn ikollok nies li jridu jiksru l-liġi ma tistax ikollok sistema perfetta illi se tiggarantixxi illi kollox se jmur ħarir illi kollox se jmur tajjeb. U għalhekk l-importanti hu illi nagħmlu minn kollox biex nassiguraw illi għandna x-xibka minsuġa tajjeb ftoqob mill-aktar irqaq illi minnhom dawn il-kriminali ma jistgħux jgħaddu. Jiena l-esperjenza tiegħi inni nagħmel leġiżlazzjoni f'pajjiżi mill-1987 inni ma' 23 sena nagħmel leġiżlazzjonijiet u kull meta nagħmel liġi dejjem nara li l-problema kbira mhux il-klawżoli li se tagħmel fil-liġi però biex tipprova taħseb kif dik il-liġi se tiġi Eh, se tiġi miksura u għalhekk x'tista' tagħmel biex tikkontrolla li ma tinkisirx. U jiena naħseb issa li aħna qegħdin fil-fatt f'din il-fażi tar-realtà aħna ma rridux illi jarġgħu jiġru dawn l-affarijiet u rridu nagħmlu minn kollox biex naraw illi s-sistema tagħna hija waħda illi għalmenu min se jipprova jiskappa min se jipprova ma jaħdimx skont ir-regoli li għandna u li aħna nagħmlu bejnietna lkoll naqbduh u naqbduh mill-aktar fis. Nistgħu naġixxu meta aħna nkunu nafu b'dak li qed jiġri, ma tistax taġixxi fl-injoranza ta' dak li qed jiġri. U għalhekk kumment pereżempju fuq ir-Rapid Alert System irridu naraw jiena ma ngħidx ir-Rapid Alert System ma ħadmitx, ir-Rapid Alert System ħadmet tajjeb għax is-sekonda li konna nafu bl-affarijiet kulħadd kien infurmat dak li qed jiġri dik hija r tal-art system u hekk u b'dak il-mod ħadmet ħafna. U rridu naraw ukoll illi insaħħu kemm jista' jkun ir-regolamenti u regolamentazzjoni illi għandna. Jiena naqbel pereżempju ukoll ma, ma Mrs. Guinness illi qalet dwar l-importanza li nagħtu il-guidelines u li nesiġu illi dawk l-elementi il, il, il, fit fil-katina in the food chain fil-katina tal-ikel fejn hemm ir-riskju nagħmlu l-akbar kontrolli fuq dawn ir-riskju. U għal dan il-għan pereżempju waħda mill-affarijiet illi qegħdin nippruvaw jew ser ser nissuġġerixxu huwa illi ma nibqgħux biss f'ċerta elementi ta' riskju naċċettaw sempliċi reġistrazzjoni ta' kumpaniji bħal pereżempju l feed mills imma ikun hemm approvazzjoni wara li jkunu saru ċerta due diligence exercises fuq l-applikant kif ikun. Irridu wkoll eh, eh, nassiguraw illi dak illi ġara fil fatt qiegħed taħt kontroll. Jiena mal eh, mal awtoritajiet kompetenti ġol ġermanja qegħdin f'kuntatt kontinwu u jiena sodisfatt li qegħdin jagħmlu dak kollu possibbli biex mhux biss jikkontenu is-sitwazzjoni kollha malajr kemm jista' jkun li nkunu nafu l-informazzjoni kollha u sħiħa tas-sitwazzjoni kemm jista' jkun malajr però illi wkoll jieħdu azzjoni u jiena infurmat pereżempju illi dak il produttur ta' feed mill illi ta' informazzjoni qarrieqa il għaliex kien qal illi kien issupplixxa biss għaxar farms meta fil fatt kien issupplixxa 900 da diġà qiegħed taħt proċeduri eh, li ttieħdu mill prosekuzzjoni ġewwa l-ġermanja il għaliex dan huwa informazzjoni ħażina li seta' ġabet ħafna konsegwenzi. aħna wkoll nistgħu nassiguraw illi l prodotti illi marru barra mill ġermanja bħal pereżempju bajt li kien intis biex ikun jista' jiġi użat ukoll għal manifattura tal-ikel eh, ġie użat fil-manifattura tal-ikel però billi kien ukoll imħallat imbagħad ma' prodotti oħrajn li ma kinux ġermaniżi meta ġew ittestjati dawn il-prodotti nstab li l-livell ta' dijossina kien baxx ħafna. u rrid nagħmel hawnhekk l-aħħar kumment għaliex il ħin għadda eh, fil fatt naqbel ukoll jiena li kemm jista' jkun ikollna sanzjonijiet mill-aktar ħorox kontra min jabbuża wieħed irid jifhem però li dawn it-tip ta' miżuri mhumiex xi ħaġa li nistgħu nagħmluhom aħna bħala kummissjoni jew nistgħu nimponuhom aħna bħala kummissjoni imma huma affarijiet li l-istati membri iridu kemm jista' jkun jinfurzawhom fil-pajjiż tagħhom. Die Aussprache ist damit geschlossen. Mela hawnhekk ikkonkludejna d-dibattitu fuq dan is-suġġett. Eżis kollegi, il-punt li mis fuq l-aġenda tagħna huwa d-dibattitu konġunt